Grazzjawkom għandi żewġ avvizi ninformakom li hemm laqa fil-5 ta' Ottubru 2009 iddeċidiet b'mod unanimu li tiddikjara inammissibbli f'dak li għandu x'aqsam ma' Roberto Fiorore bħala membru tal parlamentari minħabba kas il-qorti u tal-24 ta' wissu aħna jina nota tal jina nota ta' din id-deċiżjoni u se ngħaddija l-awtoritajiet kompetenti Taljani. Irċivejt ukoll xi tibdil